id-dibattiti u kwistjonijiet fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji ta' demokrazija. Għanna sija għal dawn it-tlet punti fuq l-agenda tagħna. L-ewwel net ħan diskutu l-Afrika t'isfel u l-massakru tal-ħaddiema tal-minaturi fuq strajk. Tal-minieri fi strajk. L-ewwel kellim jekk joġbu l-Onorevoli De Kaiser. Grazzi, President. Ma kienx traġedja imma massakru u għalhekk xtaqt nżomm dan it-tip ta' titlu. Jekk ikollok 78 ruħ midruba u 34 mejtin li nqatlu jiena nsejjaħlu massakru ta' dawn il-minaturi fuq strajk. Uh, nafu li l-Afrika tisfel kienet jisa model, imma anke meta pajizi jkunu ħbib tagħna u jisom modell irridu ngħidu l-affarijiet kif huma ċarotont. Il-President Zuma dan femu qed jagħmel inkjesta anke bdiet fuq siq ħażina għaliex il-ħaddiema tal-minjiri kienu qegħdin jistrajkjaw għax kienu qed jaħdmu fuq kundizzjonijiet inaċċettabbli ta' xogħol imma mbagħad fl-aħħar ġew inkuddannati għal qtil. L-affarijiet ġew arranġati issa u dak li nixtieq nagħmel issa huwa li fir-relazzjonijiet tagħna mal-pajjiżi Afrikani ser ikonna nagħtu ħarsa mill-qrib għal responsabiltajiet soċjali tal-kumpaniji li jaħdmu hemm. U għalhekk aħna responsabbli sa ċertu punt għal dak li seħ hemmhekk. Grazzi l-Onorevoli Kil Nielsen għal minuta u nofs. President, Eżis kollegi, il-koll nistaw naqblu li nikkundannaw ksur daqsek kbir ta' drittijiet tal-miedem. L-affarijiet ta' morru għallar, il-vjolenza tiskala u ħaditna l-iktar momenti koroħ tal-istorja tal-Afrika tisfel. Dan il-pajis huwa modell fir-rigward id-demokrazija, iżda trid tappoġġa drittijiet tal-bniedem, il-drittijiet fundamentali fil-ġustizzja speċjalment u anke rispett ta' stat ta' dritt. Nixtieq ninnota wkoll li l-inkjesta twaqfet sabiex tixħed dawl fuq l-avvenimenti traġiċi ta' 16 ta' wissu. Huwa vitali wkoll li aħna nikkundannaw ċaru tont l-użu ta' lan komuni li hija liġi minn żmien l-apartheid fl-Afrika tisfel bħal pajjiżi oħra fil-kontinent Afrikan hemm riżorsi naturali rikka ħafna iżda mbagħad hemm faqar kbir mill-waqa ta' reġim tal-apartheid zdidet id-diżugwaljanza u forma ġdida ekonomika ta' apartheid tfeġġet. Ir-riżorsi naturali jridu jinqasmu u din hija kwistjoni ewlenija fil-kontinent Afrikan u l-kumpaniji multinazzjonali jridu jerfaw responsabiltajiet tagħhom fid-dawl tal-konflitti reċenti. Rridu naraw tip differenti ta' żvilupp uman u soċjali. rridu nipprevenu wkoll il-mod kif l-attivitajiet ta' xogħol tal-minjiri qegħdin iseħħu mingħajr ebda responsabilità soċjali jew umana. Kemm fil-Afrika t'isfel kif ukoll madwar id-dinja, id-demokrazija ma tfissirx biss elezzjonijiet ħiesa u ġusti diktar ġustizzja soċjali. Grazzi. Issa l-Onorevoli Tenok f'minuta. President, kważi 20 sena wara l-waqqa tal-apartheid u l-ewwel elezzjoni demokratiċi, il-pajjiż għamel qabżiet kbar il qudiem ekonomija dejjem tiżdied u gawda ħafna minn riżorsi naturali, speċjalment id-deb. Għandu rwol ta' mexxej fl-Afrika u fil-politika ta' Afrika iżda mhux fuq il-ġirien tagħhom Zimbabwe. L-arrest u l-qtil ta' ħaddima tal-finjiri mill-pulizija hija xi ħaġa li għandna nikkondannaw Per eżempju, il-kanuni li ntużaw bl-ilma u maffarijiet li mandomx jibqaw jintużaw. L-impunità t-tiqa f'darba l-dejjem u jena nuri solidarjati għal dawk li mitu u anki dawk li eħxu kienu xida ta' nis ta', ta din l-affarijiet u anki kienu akkużati minn affarijiet li ma kienu jagħmlu sens. Et naraw sfruttament kbir ta' din it-traġedja biex iżidu sentiment ta' mibeda u għedin naraw li b'satin ferroti kbar fil-demokrazija tal-Afrika tisfel u anke fil-demokrazija tal-reġun kollu. Grazzi, ħafna, sfortunatament għamilt zbalja jgħid il-President. Issa l-Onorevoli Verġa, f'minuta. Le, mish problema, President, il-gwe kien fit-tielet post, fil-lista suppost imma ma jimportax. Il-tmim tal-apartheid waslet il-Nelson Mandela fil-poter fl-1994 u aħna it-tamajna madwar id-dinja kollha li fl-Afrika eh, ikun hemm il-ħelsien iżda din il-tama għadha ma iġ kollha kemmi. L-Afrika tisfel tidħol fid-dinja kapitalista iżda tħallas prezz qares għal dan. Iktar minn 5% tan-nies għandhom tħul ta' 80% għandhom 80% dħul tal-pajis. Mimx għalfejn qot najdilkom li huma l-grupp ta' Karna John Bajda u li ma ta' Karna John Soda. Nafu xini realtà, nafu xin huwa l-prezz li qed jitħalla sal dan u l strike fil-miniri ta' deb eh, ġabar flimkien minn ħafna ħaddiema tal-miniri kemm jekk għandhom Karna John Bajda kif ukoll Sowda. Il wimiet li kien hemm waslu għal tużani ta' mwiet U nafu li l-attakki li kienu anke qabel fuq dawn il-ħaddima fil-minieri. Il-President Zuma ħareġ tweġiba iżda bħalissa soddisfattiment tal-inqas li jinbida il-proċess. Mhux avveniment ta' darba fil, imma fl-2012 biss, per eżempju, l-violenza tal-polizija għatlet iktar minn minn mitruħ. li għanna, kuntenta li għanna eh, rizoluzzjoni bilanċata u nittamaw li waslu l-bidla fl-Afrika b'dan. Grazzi, kollega, issa għanna l-Onorevoli Possel tal-minuta. President, kuntent ħafna li il-koll edin nappallaw unajdu li din hija massakru din ir-riżoluzzjoni. L-Onorevoli De Kaiser u l-grupp tagħha qablu għal dan biex ndaħlu fit-test u mhux biss fit-titlu. U għalhekk kuntent li tkellmet ċaru tont fuq dan. Fl-Afrika tisfel ma jridux ikunu illużi. Din hija pożizzjoni ċara u komuni li nappoġġaw il-kol f'din il-Kamra. Ridna nappoġġaw l-Afrika tisfel importanti bħala msieħeb ekonomiku u politiku għalina nafu li batit ħafna taħt l-era u r-reġim ta' apartheid li nafu li għanna responsabilta konġunta fuq dan, iżda aħna rridu naraw li demokrazija u stat ta' dritt ma jkunux imxekla u mifnija f'dan il-pajis. Is-sinjali huma ċari dan il-massakru mhux kas individwali jew inċident, iżda jidher li huwa parti minn sensiela sistematika ta' xejra negattiva fir-rigward id-demokrazija. Hemm frażi ċara li tajt oqogħdu attenti mill-bidu tal-affarijiet. Grazzi. Sur posil tissa l-aħħar kellima fisem il-grupp l-Onorevoli Ujuland. Il-qtil ta' 34 ruħ u 78 ruħ li ndarbu f'dan l-avveniment fi 16 ta' wissu hija xi ħaġa ta' stmerrija u azzjoni violenti mill-awtoritajiet biex iżommu dan, eh, din il-kritika dan fixkel li jkun hemm kompromess li jintlaħa. Il-ħaddima tal-minjiri li kienu jistrajkjaw kien hemm kellhom ftehim bejn il-unions tal-ħaddiema u l-kumpanija konċernata il-gvern għandu l-ewwel net jagħmel investigazzjoni indipendenta tal-qtil iżda anki jagħmel riforma tal-mekkaniżmi ta' tpaċija tal-kwistjonijiet ta' xogħol biex ikun hemm ġustizzja soċjali. L-Unjoni Ewropea bekk tkun tista' mbagħadtejn biex jiġi miġġielda diżugwaljanza billi jkun hemm standards ambientali, soċjali u tal impjiegi speċjalment fuq il-prodotti importati. Grazzi. Grazzi.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 kwistjonijiet politiċi li jistaw eh, għajmu eh, tixrid ta' dawn l-affarijiet pajjiżi ġirien. Hija pajjiż fejn hemm ħafna nies qed jħarbu u qed naraw nies li anki kienu batow mill-apartheid fl-moddi li qegħdin ibatu. Għalhekk għandu jkun hemm awtoritajiet li jkunu mġila biex jieħdu azzjonijiet u passi proattivi biex bekk min ikun ħati ta' violenza bħal din jitressa dim il-liġi, iżda anke biex ikun hemm riformi strutturali biex affarijiet bħal dawn ma jirrepetux ruhom fil ġejjini Id-distakk bejn dawk li huma onja u dawk li huma foqra fis-soċjetà żdied mitmin ta' l-apartheid. Rajna korruzzjoni, ipokrezija u ħafna politiki strambi dan iżid il-populizmu u dawn it-tip ta' avvenimenti. Issa l-Onorevoli Cashman. President, nassoċja ruħi mal-komment ta' Sur Tanek li naħseb li kellu raġun f'dan il-punt. U kwistjoni komplessa ħafna u bla dubju u inekovokament jiena nikundanna l-til ta' 34 ħaddin fil minniri Qabel dan qtil kien hemm attakki u qtil fuq il-pulizija u personal tal-pulizija u ħaddiema oħra tal-minjiri u għalhekk irid qogħdu attenti qabel ma nabżol ma nabdew ngħidu ċertu affarijiet u ċertu konklużjonijiet. Sur Zuma u l-gvern tiegħu l-gvern ħadu eh, passi tajbin, irridu nistennew riżultati tal-inkjesta li hemm iżda rridu naraw l eruq ta' din it-traġedja u rruwixti dawn huma kawżi soċ-ekonomiċi u rridu jiġu indirizzati. Rridu wkoll kif qal sur Tanok nikkontribwixxu biex intejbu l-kapaċità tal-forzi tal-ordni tal-pulizija flimkien mal-imsieħba tal-Afrika t'isfel. Għalhekk jiena ma konformajx dan iżda negozjaj dan għaliex jiena kontet noġġezzjona għal kelma massakru fit-titlu naħseb li tmur lilin wisq għal dak li hemm fis-soċjetà hija xi ħaġa emotiva kif ukoll soġġettiva. Grazzi, Sur Cashman. Issa għandha dil-kelma lill anarevoli Paxka fisem li jefti. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Faqar enormi, diżigwaljanzi soċjali kbar bejn il-maġġoranza tal-foqra u l-faxxa l-iktar bdejqa tal-soċjetà li toħloq avvenimenti bħal dan fl-Afrika t'isfel. L-avvenimenti tal-miniera Marikana Marikana fil-fawissu hija traġedja. L-intervent brutali tal-forzi tal-pulizija kontra dawn il-ħaddiema tal minieri swow tużani ta' ħajjiet u oħrajn kienu midruba. L-apprensjoni tal- ħaddiema tal-minjiri waslet għal aktar protesti ta' ħaddim oħra finħawi oħra. Il-kumpaniji mar nexxolhomx jagħmlu, ma il kumpanija mar nexxilix tagħmel dialogu mal-ħaddiema dwar l-ambizzjonijiet tal-xogħol u dan juri li l-kumpaniji multinazzjonali eh, ma jħarsux il-xogħol Eh, bħala kondizjonijiet deċenti li sta' jkunem. Jena nitlob li jkunem inkjesta u li jkunem ġustizja u kumpens li huwa l-minimu indispensabli li għanna nitolbu għal dawn in-nies. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, fissem il-gwe l-Onorevoli Murphy kienem tentattiv fil-medja internazjonali li kunem konfuzjoni li suġġerixxu li xi ħaġa bħal din hija kwistjoni interna ħafna m'hemm xejn li huwa ċara hawnhekk mill-ebda konfoffa hemm talba minnħat tal-ħaddiem għal kondizjoni taħjar l aktar pagi, kien hemm attakki mill-pulizija, oħrajn ġew sparati f'darhom meta kienu qed jaħarbu mill-pulizija u mill-gwardjani ta' sigurtà. Dan kien massakru premeditat, tip ta' akkuża li kien hemm kontra il-kollegi ta' dawn il-ħaddiema tal minieri kien meċi minn Zuma. Il-tradiment ta' dawk li għamlu revoluzzjoni kontra apartheid hija mmexxija minn Rimo Zoda, meċi tal-NUM, meċi tal-MUC, tal-ANC, xorta waħda huwa fil-bord huwa azzjonista importanti. Din is-sena għamel 19.5 eh, rounds għal eh, qtil ta' animali u anki fir rigward il-massa tal-Afrikani eh, li qegħdin ikomplu jagħmlu protesti u jiena ħan nissieħeb għal azzjoni ta' solidarieta biex nħares l-talbiet li hemm fir rigward ta' xelluk biex nkun nistgħu nappoġġaw il-ħaddiema tal-minjieri fl-Afrika t'isfel. Grazzi. Il-kellima fisem fisimhom stess fuq il-lista l-ewwel l-Onorevoli Verheyen. Grazzi, President, kollegi. Il-protesti violenti fejn 10 nis kienu nqatlu qabel din dan l-avveniment ta' 16 ta' wissu fejn kien hemm violenza bejn il-pulizija u l-ħaddiema tal-minieri li kienu qed jistrajkjaw fil-miniera Marikana fejn 34 ruħ inqatlu u 8 u 70 ruħ indarbu hija waħda mill-ara affarijiet li ġraw minn żmien l-apartheid il-rowixti ta' qabel u anki nuqqas ta' stabilta fil-pajis u dimostrazzjonijiet juraw juru li hemm diżugwaljanzi kbar fl-Afrika tisfel. Iktar imżon ta' iktar ugwaljanza, iktar bżon ta' ġestjoni, speċjalment anke fir rigward il-forza ta' sigurtà. Nuqqas ta' fiduċa fihom tista' tiġi meluba biss billi jkun hemm iktar trasparenza u, tra u proċessi ġusti. Iżda dan n nuqqas ta' leġittimità stabilixiet ukoll fir-rigward l-imsieħba soċjali li għandha titwaqqaf darba għal dejjem iżda xorta waħda naraw li hemm korruzzjoni kbira. L-Afrika tisfel tissolvi dawn l-affarijiet interni, ikun hemm aħjar eh, taħriġ għal forzi tal-pulizija, iktar kondizzjonijiet tal-imsieħba soċjali u dawn huma kollha affarijiet meħtieġa għal dan il-pajis. Għanna nappoġġaw l-imsieħba tagħna tal-Afrika t'isfel. Grazzi, il-kellim li jmiss fisem l-SND l-Onorevoli Jakon Sari. L-avvenimenti reċenti f'Marikana m'għandhomx jitqisu bħala kas iżolat biss u laqqas tip ta' wirt tal-kolonializmu jew l-apartheid hija sintomu tal-kawża kbira li toħloq diżappunt u disapprovazzjoni kbira. Aħna rridu niżguraw li t-mexxija tal-Afrika t-isfel iżomma l-impenji tagħha mal-wedit li għamlet lin-nies u jiżguraw li jkun hemm l-isforzi kollha biex bekk jagħmlu tajjeb għal distak soċjali li hemm fil-pajjiż. Nafu li hemm ħafna djufijiet fil- fl-Afrika tisfel li huwa faqar, inqas tkabbir tax-xogħol, l-impigi, ecc. U għalhekk l-Afrika tisfel issa tittibdel il-fokus tagħha biex tiżgura u timplementa il-pjanar tajjeb tal-politika u l-analiżi. Palma il-President eh, Kim għamel tal-Bank Dinji fir-rigward tiżjara tiegħu fl-Afrika tisfel. Grazzi. Grazzi, stanaddu għas-sul preda.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 qed naħsbu jekk forsi dawn il-ħaddiema u xed jaqgħu f'nassa minħabba il-mexxej tagħhom. Naħseb Julius Marrema mar li lil mir-rwol tiegħu u qed juża din is-sitwazzjoni soċjali għal vantaġġ tal-karriera tiegħu qed jitlob għal demostrazzjonijiet fil minieri kollha fil-Afrika t'isfel u l-bira pereżempju kellem l-ħaddiema tal minieri u dan wassal li kunem mal-allerta fl-armata tal-Afrika tisfel u għal stant jena nispera li kullħat jistenna eh, jaħseb dwar il-ġit publiku mux dak tal-partit. Grazzi. Kelly uri jasu. Uh, Grazzi. Issa għaddu għal presidur KHDI, Sur Kelly. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Kif intqal dinja traġedja. 34 inqatlu 10 oħra fostom uh, uffiċjal tal-Pulizija dan juri kemm hija diffiċli tagħmel tranzizzjoni minn kultura ta' violenza għal uh, situazzjoni demokratika u għal stant naħseb li ridun nqisu dan kollu fid-dawl ta' dak li seħ fajzi oħrajn. Kija kollox il-ħajja tal-bniedem hija sakra u għal daqstant il-qtil huwa ħażin u għandna nikkundannaw. Dak li għanna nagħmlu fuq livell Ewropew huma probabbilment let affarijiet. Fuq livell minnhom nistgħu ngħinu lill-gvern biex nassiguraw li il- ġit komuni tal-Afrika tal tisfel jiġi mqassam kif suppost, mod ġust nistgħu nagħmlu wkoll pressjoni fuq il-komunitajiet ta' negozji u nassiguraw li l-kumpaniji involuti hawnhekk jagħmlu eh, jkollhom responsabilità soċjali u naħseb ukoll li tmexxija ta' trade unions internazzjonalment tista' tejn lil trade unions rivali biex jgħadmu iktar flimkien u jimxu skont ir-regoli internazzjonali. Grazzi. Grazzi, kollega.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 u għaldaqstant eh, eh, tigrava situazzjoni soċjali fl-Afrika t-isfel. Bdew investigazzjonijiet wara il-mewt tal-34 ehm, minatur. Rajna l-polizija per eżempju bdew jisparaw fuq il-dimostranti. Kienem u kol tentattiv li eh, timbedda investigazzjoni biex tiqaf din il-violenza. nisperaw li kunem futura ħjar għal kulħadd ġewwa l-Afrika t'isfel. Nadu Sinjora Maki. Grazzi President. Avvenimenti riċenti ġewwa l-Afrika t'isfel il-mewt ta' dawn il-ħadima tal-minjir f'Awwissu kienet kien avveniment ċokkanti kif jista' jkun dimostrazzjoni strajk eh, daqshekk eh, kwiet jispiċċa uh, eh, moda sek violenti. Meta rajt dawn ir-ritratti tax seħ kelli dubju għaliex aħna smajna Saftit qabel konna na smajna li kienem affarijiet tajbin sejrin eh, li qed iseħħu fl-Afrika ta' isfel u għal daqstant. Eh, irridu nafsu li għal investigazzjoni ta' dak li seħ. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha tagħmel ħafna iktar. Is-Sinjura Ashton għandha tagħti l-assistenza tagħha biex ittejjeb il-kondizjonijiet tax xogħol fl-Afrika t'isfel u għandna ngħinu biex nidentifikaw soluzzjonijiet. Grazzi. Grazzi nado Signora Vassilio fisem il-Kommissjoni. Grazie President, membri onorevoli, il-rappresentant Oli Vice President Sinra Ashton marret l-Afrika tisfel ftit ġranet u wara li seħet it-traċedja fil-minjira Amerikana din it-traċedja mhux biss laqtet l-Afrika tisfel iżda nies mad-dinja kollha segwew dan l-avvenimenti drammatiċi. Aħna naddu il-kondoljanzi tagħna għal mewt ta' dawn in-nies. Is-Sinjura Ashton id diskutiet is-sitwazzjoni mal-uffiċjali tal-Afrika tisfel eh, l-intas magħhom fosthom il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u wkoll il-Ministru tal-Intern tal-Afrika tisfel u il-Chairperson eh, li għadu kemm inħatar issa tal-Unjoni Afrikana. President Zuma għalinna li ser ikun hemm eh, investigazzjoni ġudizzjarja u wkoll ser ikun eh, hemm eh, kumitat interministerjali biex jaraw x'seħħ f'dan il-til ta' Amerikana. Il-Sinjora Ashton qalet li l-imsieħba tagħna tal-Afrika tisfel ukoll li l-Unjoni Ewropea kienet ser issegwi b'interess kbir u attenzjoni il dak kollu li ser jizvolġi. U koll il-proċeduri ser jitmexxew minn eh, imħallef li irtira din hija xi ħaġa pożittiva. Kumitat immaħtur mill-President Zuma qed jagħti assistenza u appoġġ lil familji ta' dawk li inqatlu u ser qed jipprovaw isibu soluzzjonijiet għal biex jaslu għal stabilita fost l-instabilità li hemm f'din l-industrija tal-minjeri. Ma nistawx nanticipaw il-riżultati li ser isib il-komitat, iżda huwa tajjeb li neżaminaw x'inhuma il raġunijiet uh, u li waslu għal dawn iċ-ċirkostanzi. Grazzi. Għala xurru għal Grazzi ħafna. Irċivejt sitt rezoluzzjonijiet biex nagħlaq id-dibattitu, issa ser nalaq id-dibattitu u ser nivvutaw wara id-dibattiti.